So colleagues after this Mela ziz kollegi wara dan diskors tant eċitanti u l-vera spirana naħseb illi nistaw intemmu nistaw issa nkomplu sab xogħol tagħna ħalli intemmu ħallum għan fadlinna tlet rapporti nibdew bir-rapport ta' Sinjura Kozzolino u għandi kellima waħda tixtieq tkellem kjoġbok. Sur President, jiena nilqa l-fatt li l-ammont totali ta' irregolaritajiet fil-mod ta' kif il-fondi Ewropej qegħdin jintużaw qegħdin jonqsu. L-ammont ta' irregolaritajiet anke fis-settur agrikolu naqas ħafna, naqas b'34%. Din dan huwa fatt li ħeġġeġna ħafna. l-Olaf u koll eh, en ħafna sabiex ntejbu situazzjoni. Aħna rridu ntejbu l-kooperazzjoni u koll bejn l-istati membri fil-qasam ta' tassazzjoni, però anka l-anka l-azzjonijiet ta' frodi dejjem din jiżdiedu fl-istati membri l-ġodda, speċjalment fil-Rumanija u Bulgarija fil-ju 10 zdidu 10% u fil-pija tal-pajizi zdidu 152% jena kom tal-ettejnuna ħalli intejbu il-supervizjoni tal-proċeduri ta' xiri pubbliku fuq kull livell. Ringrazzjakom. Grazzi, hemm xi li xtieq kena fuq rapportu kuzzolino, jek jekk memħat mela issa nistgħu ngħaddu għal rapport li mistana li huwa r-rapport tas Sinjura Deutsch fuq il-Bank ta' Investiment Ewropew. Reġanna l-istess kelima l Leoned nixtieq nirringrazzja s-Sur Deutsch għal-rapport eċċellenti tiegħu il diskussjoni estensiva li kellna llum riżoluzzjoni li adottajna li jiena kont favorija u appunt totlu eccellenti għal ġejjieni tal-Bank ta' Investiment Ewropew, speċjalment meta nieħdu konsiderazzjoni l-istrateġija l-ġdida tal-Ewropa 2020. Jiena nixtieq illi nħeġġeġ il-gvernijiet Ewropej sabiex lill bank ta' Investiment Ewropew intuħ l-iktar kapaċità possibbli sabiex ikun jista' jsellef lil dawk il-pajjiżi li verament għandhom bżonn is-self ħalli ma jkun jistgħu jinvestu. il il kompatibilta flanijiet fil-kontest tal-politika tal-ġirjena Ewropej naħseb illi hija valida illum iktar minn qatt qabel. Grazzi. Hemm xi li xtiqt jitkellem dwar dan ir-rapport ta' Sur Deutsch ma jidirx li dan huwa l-każ ma mela issa ngħaddu għall-aħħar spjegazzjonijiet tal-vot illi huma dwar l-atroċitajiet fil-post eh, fil-Nigeria. Iva, ħna eh, esperienzajna traġedja fil-Nigeria li tlifna l-ħajiet ta' ħafna nissa u tfal. U eh, aħna nixtaw li kunem koesistenza paċifika bejn il-Musulmani u l-Kristjani li jiexu f'dan il-pajis. Minkejja l-fatt li n-Niġerja huwa wieħed mill-iktar pajjiżi li jipproduċi żejt fid-dinja xorta waħda ħafna minn nies li jgħixu fin-Niġerja qegħdin isofru u jgħixu fil-faqar ġifieri jiena naħseb illi aħna rridu niġġieldu dan il-fatt bl-iktar mod serju. U apparti minn hekk l-għajnuna tagħna lin-Niġerja għandha tindirizza l-iktar problemi sensittivi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 iħassibna ħafna. Hemm kien hemm bosta nies li kienu li nqatlu, speċjalment Kristjani. Iż-żgħażagħ Musulmani qatlu numru ta' ġurnalisti Kristjani. U dan it-tip ta' vjolenza u atroċità turina li hemm ħafna violenza u kien hemm mijiet ta' persuni li nqatlu fin-Niġerja minn mindu bdiet is-sena. Aħna qegħdin ngħidu li hemm persekuzzjoni reliġjuża estensiva u aħna nixtiequ nappellaw lill-Komunità Ewropea li dak li aħna din l-esperjenza f'dan il-pajjiż u estremiżmu reliġjuż li wassal għal kriżi f'ġos. Aħna di ma semmejniex fil-riżoluzzjoni, fil-paragrafu numru 5 ta' riżoluzzjoni tagħna fil-fatt aħna maħniex qegħdin nikkritikaw il-komunità Iżlamika, anzi minflok qegħdin ngħidu fir-riżoluzzjoni li m'għandux ikun hemm dikjarazzjoni sempliċi ma ħsibx li dawn dikjarazzjoni huma b'daqshekk pożittivi, però aħna rridu niftħu għajnejna għal-realtà għalhekk jiena stjenejt fil-vot tiegħi dwar dan ir-rapport. Sur Kelly, edha bil-qeda mhux fis-siġġu tiegħi. Jiena jiddispjaċini ħafna l-Niġerja qiegħda għaddejja minn dawn l-atroċitajiet, pero soluzzjoni għandha tkun ibbażata fuq dialogu, dialogu illi huwa akkumpanjat mill-edukazzjoni. Ħalli bekk il-paċi tkun tista' tirrenja f'dan il-pajjiż jiena jiena ħadgos ħafna li Biden irrefera għal poeta Yates Irlandiż u tkellem fuq il poezija tiegħu u li twildet din iż-żbuħija terribbli jiena nittama li aħna nkunu nistgħu ngħinu lill-sitwazzjoni sitwazzjoni fin-Niġerja.